Presidenza rċivit talba minn il-gruppi dwar xi bidla f'xi kumitat. Marcus Pretzel se jkun qed jieħu post ta' Georg Meyer fil-Kumitat Speċjali tal-Industrija tal-Karozzi.